Il-wara nofsinhar it-tajjeb, is-seduta tissokta il-minuta tal il-minuti ta' seduta tal-bieraħ disponibbli, għandkom xi kumenti? Le, ma jidhirx li għal każ minn mela allura minuti nqisuhom bħala adottati. Fuq l-aġenda llum għandna aġent eh, diskussjoni konġunta dwar eh, is-semestru Ewropew. Il-rapporter hija Sinjura Eliza Ferreira.